Sinjuri, l-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport minnaħa tas Marinescu dwar is-Sistema Ewropej tar-Radju Navigazzjoni bis-Satellita. Nixtieq li nistieden li sur Marinescu so biex jitkellem għal erba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President. Is-sistemi tar radio navigazzjoni bis-satellita jaffetwaw ħajjitna fuq kull livell, speċjalment meta nitkellmu fuq il-karozzi. Il-Galileo jaħdem mod indipendenti mis-sistemi l-oħrajn u jikkontribwixxi għal l-indipendenza tal-Ewropa, aħna nafu li ħajkun hemm sistemi ġodda wkoll fis-snin li ġejjin, ħajkonna wkoll bosta konstellazzjonijiet differenti li ħajkunu operattivi. Egnos fil-fatt hija sistema illi ħat ipprovdi servizzi importanti ħafna u tista' tagħmilha possibbli li dawn is-sinjali jkunu qegħdin jintrabtu wkoll ma' applikazzjonijiet importanti ħafna bħal pereżempju agrikoltura li teħtieġ ċertu preċiżjoni aħna naħsbu illi agrikoltura, trasport u l-enerġija huma Osma li jużaw dawn is-sistemi ta' satellita, aħna nafu li sigurta pubblika wkoll tista' tibbenefika minn dan is-servizzi tas-satellita, il servizzi tal-pulizija, ġestjoni fuq il-frontieri, kollha jistgħu jibbenefikaw. U aħna naħsbu wkoll li l-iżvilupp ta' sistema tas-satellita tista' tkun ta' benefiċċju wkoll anke għall-Unjoni Ewropea minħabba li aħna nistgħu niżviluppaw il-su illi jaħdem kemm upstream kif ukoll downstream minħabba li ħajkun hemm implikazzjonijiet anke f'setturi oħrajn ħanoħol opportunitajiet ta' ta' xogħol ġodda u ħanoħol ukoll opportunitajiet għal negozju ġdid għal service providers u għal negozjanti aħna naħsbu li matul in-negozjati fil-żgur li Galileo Egnos ħajwaslu għal ħafna benefiċċji li ħajammontaw għal xi 70 biljun euro aħna din naraw li fil-fat dan il-budget ħajkun massub iktar għal-ġestjoni u dak li għandu xaqsam l-attivitajiet dwar il-partijiet fl-spazju, attivitajiet li għandu xaqsam mal ftajim attivitajiet li huma għandhom għasma l-esploitazzjoni ta' sistema Egnus u anka mal-ġestjoni ta' dawn il-programmi. Il-Kummissjoni sugġeriet madwar miljun euro kull sena għal dawn is-seba' snin li ġejjin sa' sena 2020. Aħna tlabna li konna approċ kemm se jkun flessibbli minnaħa tal-Kummissjoni għallibek, bekk aħna nkunu nistaw natu l-possibilità li l-kummissjoni tkun tista' terġa' tal-loka ehm, fondi. Bħalissa 74% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea jiddependi fuq daw is-sistemi tas satelliti u l-appoġġ ta' għadil l-applikazzjoni e, kien fil-fatt smat għal madwar 3300 miljun euro. Pala spejjes 100 miljun euro kienet dedikata l iżvilupp ta' din l-applikazzjoni u l-bqija tal-fondi ġejjin mill-orizzont tal-2020. Il-Kummissjoni Ewropea tat li l-GSA ir wol tal-ġestjoni ta' din is-sistema ħabba li din hija sistema li ħajkollha importanza kbira fil-ġejjin. Aħna nixtiequ li l-Kummissjoni Ewropea jkollha pjan sabiex niżviluppaw dan is-suq apparti minn hekk jiena naħseb illi tmexxija tajba ta' din is-sistema għandha titqies u hemm bżonn illi aħna nistabilixxu rwoli kemm jista' jkun ċari għal kulħadd. Jiena naħseb li l-GSA, l-ISA u l-Aġenziji Nazzjonali Speċjalizzati huma importanti ħalli bekk naraw li kon esploitazzjoni tas-sistema kif blaħjar mod u aħna rridu nikkoperaw u nkunu operattivi f'perjodu twil ta' żmien. Sur Marinescu, nirringrazzja kun iżda ħajkoll nwaqfek u nisimgħu issa lill-Kummissarju Tajani nixtieq kawek fostna Sur Tajani jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President. Nixtieq ningrazzja ħafna l-Parlament Ewropew, speċjalment lis sur Marinescu tax-xogħol illi jagħmel dwar dan is-suġġett mhux biss minħabba li Galileo kien wieħed mill-ewwel proposti settorjali għal perspettivi finanzjar tas-sena 2014 sas-sena 2020 illi dwaru kien hemm ftehim politiku. Iżda nixtieq nirringrazzjakom ukoll minħabba r-riżultat illi ntlaħaq dan l-ftehim tajjeb illi ntlaħaq jista' jippermettilna li dan is-seba' biljun euro ħajkunu maħsuba illi kunu investiti fil-izvilupp u fl-użu ta' Galileo u l-applikazzjonijiet kollha tiegħu. F'dawn is-seba' snin li ġejjin, grazzi għal riżultati tajbin dwar Galileo f'dawn l-aħħar tliet snin, aħna rajna li dan Galileo issa sar realtà għandna tliet satelliti li qegħdin l-atmosfera bħalissa u għana nafu illi erba minn dawn il-fat li għanna erba minn dawn satelliti li jadin jaħdmu aħna nafu li vera għanna f f'pożizzjoni li nkunu nistaw nipreċizaw eżatt il-post u dan verament poġġina fil-qċata ta' din it-teknoloġija għedin aħjar mill-Amerikani u kien dan kir riżultat ħafna ħajar mill-li aħna konna nistennew. nistennew u allura jwijat iktar riżultati tajbin għal qoddim allura dan huwa u wkoll tal-kompetenza tal-Industrija Ewropea. L-programm ħajkompli jiżviluppa minkejja illi kien hemm xi dewmien ta' xi ftit xhur sabiex jitnedu il sistemi ta' radionifikazzjoni li jmiss. Jiena naħseb illi dak li għandu xaqsam il-kontribuzzjoni tiegħi għall-industrija naf li ħajkun hemm is-service providers għal dawn is-servizzi u naħseb illi is-servizzi ta' um, Galileo naħseb li jistaw jibdew jaħdmu minn Ottubru tas sena 2014. Xi ħaġa importanti għaċ-ċittadini tagħna hija li nibbenefikaw mill-iktar fis possibbli mis-servizzi li jista' joffrenna. Galileo, għalek, Galileo jgħat jipprezenta opportunità importanti ħafna sabiex nerġaw natu spinta l kompetittività Ewropea. Aħna għek għedin diskutu xaħġa importanti ħafna sabiex aħna niskuraw li l-programm bikompli jaħdem sew fil-qafas finanzjarju illi imis mux bismu l perspettiva ekonomika, zanka f'dak l-industri għasam it tajba tal-programm. Jiena nixtieq ngħid ukoll li l-Kummissjoni diġà qalet b'sodisfazzjon kbir illi il-Kunsill u Kummissjoni jappoġġaw l proposta tagħna u dan it-tmexxija tajba fil-fatt tirrappreżenta xi ħaġa importanti ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-programm u tqis ukoll il-ħtieġa li aħna nirraġunaw daqsxejn u nużaw bl-aħjar mod is-sistemi li diġà għandna Eh, fidejna jien naħseb illi l-implementazzjoni ta' dan il-programm ħajkun immexxi mill-kontroll eh, politiku tal-Parlament Ewropew u l-lat tekniku f'dak li għandu xaqsam l-infrastruttura u tmexxija ta' sistema operattiva ħatkun fidejn l-Aġenzija Spazjali Ewropea l-GSA u l-GSS aħna konna tlabna li apparti bħala parti minn il-budget ħajkonna flus allokati u kolla finanzjament tal izvilup tal-ħafna opportunitajiet ekonomiċi li ħajoffrinna Galileo u Egnos. Aħna naħsbu li f'dan il-moment ta' kriżi finanzjarja li tinsab fija l-Europa, importanti li ma nitilfux din l-opportunità. Jina tlabt li direttora ġenerali sabiex jena li l-possibiltajiet sabiex jitħol fil-fuq issu eh, Galileo u għanna ħafna dejat eh, fuq eh, il-mejda ta' diskussjoni inkluż dispożizzjonijiet dwar it-mexxija u l-attivazzjoni ta' Galileo. L-ewwel net rridu niftakru iżda illi dan din is-somma ta' 7 biljun euro li ħajkun investuti għal f'dan il-programm finanzjarju li jmiss għandu ċertu affarijiet, ċertu limiti li ma nistawx nalbu ma din raġuni rridu nippruvaw nagħmlu mill-aħjar li nistgħu ħalli ma naqbżux dawn l-ammonti il-Parlament u l-Kunsill ħajkomplu jipparteċipaw bissif dawn il-programmi u fil-fatt ħajkunu ħajirċivu eh, rapport annwali fuq l-implementazzjoni ta' dan il-programm. Il-Kummissjoni taqab b'mod regolari mal-Kunsill u mal-Parlament fih dan laqat interistituzzjonali dwar Galileo kif għamilna dan l-aħħar ukoll matul ix-xahar ta' Novembru illi matul dan ix-xahar ta' Novembru fil-fatt tliet istituzzjonijiet kienu informati dwar dak kollu li kienet jiġri fil-kontest ta' Galileo u il-mexxej eh, Jean-Jacques Dordan tal sejf fil-fat tagħna informazzjoni aġġornata kull darba. Grazzi. Grazzi, Aziz Kummissarju. Mxet qed nara l-Sur Terno li jitkellem mela nisimgħu lis-Sinjura Carvajo għal minuta. Grazzi ħafna, Sur President. Aziz Kummissarju, jina nishtiq nir-ingrazzja ħafna l-Sur Marinesco tal-rapport iċċellenti, ħana din naraw li waqqafna sistema ta' radio navigazzjoni bis-satellita li jeda permettina li konna sistema ta' global positioning illi hija preċiża ħafna. Jiena naħseb li d-dinja parti mill-ispirtu strateġiku tal-Ewropa mħaddan fil-programm Ewropa 2020 f'din l-istrateġija. Jiena naħseb li Galileo hija tikkontribwixxi għal ħafna setturi mill-ekonomija tagħna, hija jgħin lill-kumpaniji tagħna u l-ċittadini wkoll ħalli bekk aħna nkunu qegħdin nipprovdu dan il- il-servizz ta' navigazzjoni elettronika permezz ta' satellita aħna qegħdin ukoll inqisu li l-programm fil-fatt jista' jkun iffinanzjat kif suppost u naraw illi fil-fatt ikonna l-ammont bizzejiet ta' flus li mur l 6.3 biljun euro. is sinjuna Libe. Grazzi ħafna. Eh, Sur President, Aziz, eh, Kommissar, Viċi President tal-Kommissjoni, Aziz kollegi, jena nishtan ringrazzi ħafna l-rapporter, l-Sur Marinescu li għamel rapport tajjeb ħafna u nirringrazzjawkom ukoll tal-kummenti kollha li jintom semmejtu fil-ċirriki tagħna tan-negozjati dwar dan ir-rapport. Jiena naħseb li fil-fatt ta' din nitkellmu hekk fuq affarijiet importanti u din nitkellmu dejjem allura fuq l-infrastruttura u fuq il-fatt li fuq ħafna affarijiet aħna niddependu Fuq l-Istati Uniti, f'dak li għandu xaqsam il-GPS, aħna konna fil-fat niddependu fuq il-satelliti Amerikani u naħseb ilna ħafna li aħna konna tlabna fuq il-livell Ewropew minnaħat tal-Parlament Ewropew li għanna bżon ta' infrastruttura Ewropea tagħna ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nkunu indipendenti. Ġifieri Galileo huwa pass importanti ħafna f'din id-direzzjoni u verament tista' tiggarantixxi li aħna neħu l-indipendenza li għandna fuq is-sistema tal-GPS tal-Amerikani ewlieni. Naħseb li verament importanti li dejjem nitkellmu fuq il-politika eh, internazzjonali niftakar sew meta twilet dan il-proġett ta' Galileo aħna nafu illi hemm bżonn ta' finanzjament komunitarju naħseb li ċertu affarijiet waslu eh, li għamilna waslu riżultati tajbin għandna bżonn illi konna spazju l-nużaw tajjeb kemm jista' jkun U naħseb illi minkejja dan id-dewmin ta' ftit xhur, naħseb li xorta mxin fil direzzjoni tajba u nittama illi fl-aħħar aħna jkollna dawn is-satelliti kollha illi fil-fatt ikunu fl-ispazju jkollna wkoll infrastruttura li tista' tippermetti li Galileo jaħdem bl-aħjar mod. Ningrazzjak. Just now there is a Grazzi ħafna għandek karta blu, um, Signora Nibler, taċċetta, jek joġbok? Taċċetta? minna iva, sur Gaspari, Iva Kirchberg sur Gaspari. Grazie ħafna sur President. Aziza kollega Nibler, jiena fil-fat għaluli fil- fil-elettorat tiegħi jekk l-Unjoni Ewropea ta' mhix se nsilli fil-fatt tieħu daqshekk flus u tinvestjahom f'dan is-suġġett minħabba li aħna ma nafux eżattament jekk aħna nistgħux nużaw bl-aħjar mod din is-sistema. Aħna konna verament ehm, imħazbin dwar il-fat jekk kiex ħajkonna l-apparat illi fil-fat jippermettilna li aħna niperġemixxu daw is-sistemi u nħidu dan is-sinjal ta' satellita. Grazzi ħafna sur Kaspari, din hija mistoqsija importanti ħafna jinxtieq inwiġba bil-kelma iva iva aħna għamilna l-istudji tagħna u lesti li nkomplu nanalizzaw is-sistemi nippubblikaw dak illi aħna sibna sissa. F'Diċembru aħna fil-fatt ħankunu nerġgħu bl-opportunità li nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett u aħna nafu illi hemm ħafna mistoqsijiet kien hemm ukoll rapport minn ħadar kollega Brodi dwar Kopernikus u dwar dan is-suġġett waħna rridu naraw eżattament kif nistgħu niffinanzjaw permezz tal-fondi li għandna dispożizzjoni mit-taxxi illi aħna nkunu nistgħu naraw li l-apparat kollu jkollhom aċċess għal din is-sinjali li ħajkun iġġenerat minn dawn is-satelliti. Jiena nixtieq ngħidlek illi jiena xhur naħdmu fuq dan il-punt u matul dan il-perjodu eh, leġislattiv aħna ħankunu nistgħu natukom eżempji konkreti. Grazzi ħafna sa' Signora Tukaw għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, Sur Kummissarju. Aħna nilqaw il-fatt li fil-fatt edin nallokaw massimu ta' 7 biljun euro għal dan il-programm għal legnosu għal Galileo għal snin 2014 sa sena 2020 li aħna nżaw dawn is-sistemi mur li lin mill-frontieri nazzjonali tal-Istati membri u naħseb li servizzi li ħajjinata huwa servizz importanti ħafna l-ekonomija. Numru kbir ta' setturi ekonomiċi li jinkludu il trasport l-enerġija, telekomunikazzjoni, eccetera, iżda anka ninkludu il-ġestjoni tal-kriżi, il-ġestjoni tal-frontieri u servizzi tal-pulizija din jużaw dejjem iktar is-servizzi tas-satellita. Għalhekk huwa importanti li nappaġġaw kif nistgħu dawn is-servizzi fil-kuntest tal-GNSS ħalli bek iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkun jistgħu jibbenefikaw mill-vantaġġ li tista' toffri din is-sistema u naraw illi nuraw nużaw bl-aħjar mod is-sistema ta' Galileo u naraw illi ċittadini kompli jafdaw f'dawn il-programmi għan nixtieq illi nilqa dak illi intqal Eh, bħala ftehim bejn il-Konsil u l kommissjoni illi qed jistabilixxi qafas ġdid illi jistabilixxi wkoll ir-rwol ta' dawn il-programmi ta' Galileo Egnos aħna għandna wkoll liġi ġodda favur il-kompetittività dan huwa pass il dak li għandu x'jaqsam Eh, ma sistema miftuħa illi kulħadd jista' jserra fuqha ħalli bekk aħna nipprovdu kemm jista' jkun informazzjoni li tkun għal benefiċċju ta' protezzjoni u ħarsien ambjentali, sigurtà, trasport, eċċetera. Parti minn hekk aħna rridu niżguraw illi il- il-territorju tal-Unjoni Ewropea ikun koprut kollu kemmu, un bat naraw il-nestendu sistema reġuni oħrajn madwar id-dinja. Grazzi ħafna sinjar tikaw taċċettam karta eh, karta blum, mistoqsija tal-karta blum naħas s-Sur Rubik. Iva, grazzi ħafna sinjura tikaw. Għandi mistoqsija, inti taħseb li din is-sistema ta' radjonodifikazzjoni bis-satellita tista' tipprovdi ħarsin ta' informazzjoni privata ċittadini? Għavadum vedere ka aċeste sisteme Grazzi Iva, minħabba li aħna qegħdin inqisu li dawn huma sistemi Ewropej li qed proponu żgur illi ħajrispettaw il-qafas leġislattiv tal-Unjoni Ewropea f'dak li għandu x'jaqsam il-ħarsien tal-informazzjoni privata. Aparti minn hekk naħseb il-ridu nifmu l-fatt illi dawn is-sistemi Ewropej ġodda ħaj jiżguraw li ħajkolna sistema ħafna iktar preċiża ġifieri ċittadini Ewropej ħajkollhom iktar benefiċċji minn dak illi aħna kellna sissa. Issa għandna s-Sur għal-minuta. Merci, Monsieur le Président. Grazie, ħafna, President. Blegna sub Galileo fl-aħħar il-monopolju Amerikan fuq il-ġeswi hemm minħata l-Pentagon ħaj jispiċċa dinja eh, eh, xi ħaġa tajba ċittadini u anke għal servizzi ta' trasport u l-industrija fl-Unjoni Ewropea. Ma jfissirx li ma hemmx tbatija f'dan il-każ l ispejjeż eh, tal-bidu wieħed jista' kritikom, però il-Galileo għal l-infrastruttura komun li hija prodotta u finanzjata fl-Unjoni Ewropea li hija wkoll proprjetà tal-Unjoni u għalhekk il-Galileo u l-Egnos issa huma servizzi pubbliki u oġġetti komuni eh, fuq skala tal-Unjoni kollha, għalhekk jiena nixtieq nisħa li l-Aġenzija tal-Ispazju Ewropea waħda mill-aġenziji eh, mill-istituzzjonijiet li hija effiċjenti u utli għas servizz ta' ċittadini għandha tkun mudell għall-istituzzjonijiet kollha fl-Unjoni. Nibdow mill-Bank ċentrali Ewropej li hija eh, bħalissa jservi biss is-swieq finanzjarji. L-Onorevole Hibner għal-Milton Office. Grazzi ħafna. President, komissar, Sinjuri, għawne għedin nitkelmu dwar il-teknoloġija tal-20 seklu il-sistema ta' navigazzjoni bis-satellita li nixtiequ nużu nużaw u tiġaqdi nużaw fl-Ewropa hija waħda mill-aktar sistemi moderni illi ħaj permettuna Eh, ninnavigaw b'mod eċċellenti. Din se tintuża biss mix-xufiera imma eh, anka mill-bastimenti u anka mill-ajruplani. Mill-posta, mill-baneka, eh, fl-sports, u anka f'setturi oħra għalhekk huwa importanti ħafna hija importanti ħafna għal 21 seklu. L-EGNOS hija sistema aktar avvanzata illi tintuża fil-avjazzjoni ċivili u anka fit-trasport ieħor iż-żewġ sistemi qegħdin jintużaw mill-militar ukoll. Għalhekk jiena naħseb illi qegħdin nilħu mm, mal-pajjiżi l-aktar avvanzati fid-dinja. Dawn is-sistemi eh, għandhom jiġu iżviluppati, għandhom bżonn l-infrastruttura neċessarja u jeħtieġu aktar art u stazzjonijiet l-art u irridu nassikuraw kopertura ġeografika tagħhom imma ejja ma ninsawx id-dinja eh, teknoloġija state of the art. Mela, Għandi bis kalimi wieħed għal KHDI u dan huwa l-Honorable Ribik. Grazie ħafna, Sir President. Jiena naħseb li huwa importanti ħafna iva li t teknoloġija l-ġdida ntuwa opportunità ġdida għal u nagħtu opportunità wkoll il kumpaniji żgħar ta' daqs medju sabiex ikunu wkoll fi service providers ta' din is-sistema u jużaw ukoll din is-sistema. Jiena naħseb li l-kunċetti tal-użu ta' din is-sistema importanti li nfassluhom sew minħabba li aħna naħsbu li nistgħu nsaħħu l-potenzjal tagħna tal-esportazzjoni u naraw li l-Ewropa ssir eh, eh, service provider ta' informazzjoni azzjoni preċiża ħafna illi tista' tingħata l bqija tad-dinja li raġuni jiena nixtieq ngħid proset l rapporter għal dawn l izvilupp il-ġodda li grazzi u nigrazzi wkoll il-Kummissjoni Ewropea li qed tagħti din l-opportunità lill-ekonomija Ewropea u l xogħol fl-Ewropa. Grazzi. And just now I would like to ask. Nixtieq eh, nistaqsi lill-Kummissarju biex eh, jipprovdinna il-kummenti tal-konklużjoni. Iva, President, anka xi ftit informazzjoni oħra fuq il-kommenti li tqajmu issa fid-diskussjoni tagħna. L-industrija tal-ispazju tirrappreżenta għall-Ewropa wieħed mis-setturi ta' kwalità ta' livelloli, ġifiri settur illi wieħed tajjeb illi jagħmel sforzi fuq huwa eh, settur ewlieni għal l-industrializzazzjoni mill-ġdid sal-Unjoni Ewropea. U naqbel ma dak li ntqal minn l-Onorevoli Rubik anka fir-rigward tal-internazzjonalizzazzjoni tal-kumpaniji tagħna fis-settur tal-ispazju dan jirrappreżenta eh, settur ewlieni u jiena fil-fatt naqbel ma' missjoni tal- kont fuq missjoni f'Myanmar, il-Vietnam u Tajlandja eh, fejn għanna anka ftejjim maħom fil-settur ta' l-spazju. Hemm ħafna interess anka eh, fil-attivitajiet tagħna f'din l-industrija spazjali. Fil-rigward tal-dak li qal Onorevoli Gaspari, ġifiri dwar dak li qegħdin nagħmlu biex naraw illi il-sinjali ta' Galileo jiġu trasformati f'servizz. Jina ħabbart illi sa l-aħħar ta' sena id-dieħla dawn eh, jistaw eh, jintużaw, ikunu tajbin biex jintużaw ġifiri il-servizzi ta' dan il-sinjali eh, mill galileo u tġa għadna fil faddin din is-sena darbtejn l-industri kollha ta' settur interessat fl-użu ta' dawn is-sinjali mill galileo fil-bidu tal fil-Londra fil-bidu ta' sena u anka fl-Ulju fl-okkażjoni tal-prova tal-effikaċja tal dawn is-sinjali mill Galileo, ġifiri dawn. Eh, u raw ħafna interess l-SMIs, per eżempju, anka d-dinja ta' negozju biex jgħatu ħajja ġdida l-din realtà u ma' interessati, ġifiri fl-użu ta' sinjali ta' Galileo fi setturi differenti pal trasport, sajt, agrikoltura, saħħa u protezzjoni ċivili fi rigward ta' din tal-aħħar l-użu um, eh, ta' satelliti anka lejla stess ġew attivati eh, il-satajna esquart emerġenza ta' Copernicus ah, mħabba l-arar li seħħu f'reġjun eh, eh, eh, fejn sar aral fil-gżira ta' Sardenja fejn kien hemm anke ħafna imwiet u kien hemm sitwazzjoni diżastruża ma' sistema tagħna fil-fatt ħadmet tajjeb mal-koperat eh, eh, mal-autoritajiet italjani eh, eżatt ftit wara li bdow dawn l-arar fil-pajjiż issa fil-rigward tas-sigurtà jiena naqbel ukoll mal-garanzija aħjar il qed tipprovdi l-Galileo għax sistema li hija ġestjonata mill-Unjoni Ewropea u l-organizzazzjoni tal-sistema qed tħares aħjar anka id-data. Ġifieri Galileo rappreżenta sfida kbira Eh, kif fakkar il-Rever Leader fil-intervent tijaw fil-din bdiet snin ilu, saħna minna passi gbar, deċizivi għanna industrija illi edha tkompli produċi, għanna Galileo Legnos l-huma tnejn operattivi u hemm il-missier tal-Galileo ġifiri biex jippermettina nużaw aħjar il-sistema tal-GPS u jagħmel sinjali aktar preċiżi aħna qegħdin naħdmu wkoll fuq il-proġett liħor illi huwa dak ta' Copernicus u ħannidu l-ewwel Sentinel 50 eh, xhur u għalhekk meta meta din l-istrateġija kollha tal-ispazju għax Galileo huwa biss parti minn parti importanti ta' dan il-proġett li huwa aktar ambizzjuż Imma jiena eh, nħoss nemmen li l-Galileo f'ċertu setturi jista' speċjalment eh, fil-protezzjoni ċivili jekk intuża flimkien ma' Copernicus iġifiri il-sinjali ta' sistema jamlu eh, il-sistema aktar sikura, iġifiri il-reġun aktar sigur fl-Unjoni Ewropea, imma nistaw anka nes portaw l-użu ta' sinjali ta' sistemi tagħna eh, Ewropej biex nikkontribwixxi wkoll għal kriżi illi hemm li jkun hemm marbuta ma' fenomeni naturali. Ġifieri aħna qegħdin fuq dimnet ta' dan u nistgħu qabel eh, l-aħħar tal-xogħol eh, tal-Komissjoni li tkompla il-Galileo nuraw li nuqnuru li aħna nistgħu niġġestjonaw l-affarijiet tajjeb u huwa riżultat politiku politiku tajjeb li e, e, nuru l-istituzzjonijiet u e, jaħdmu l-ċittadini Ewropej, ġifiri ċittadini ma jħarsux bis l-Europa bħala burokrazija u sagrifiċi ma anka serja ta' riżultati illi mxin fil-fat fl-interess ta' ċittadini biex jagħtu aktar servizzi li ċittadini u anka biex ikun hemm benefiċċji ekonomiċi u, u dan huwa veru wkoll għax ħajwassal ukoll għalli frankar tal-flus u f'benefiċċji fl-20 eh, eh, sena li ġejjin li jammontaw għal design biljun euro. ħani frankaw xi 10 biljun euro. il riżultat ekonomiku u politiku u anka eh, xjentifiku u anka industrijali, ġifiri, jiena inħos li xogħol illi aħna qegħdin nagħmlu, jiena nirringrazzja darbohra lill onorevoli Marinesko manka il mepri parlamentari l-oħra li jisegu dan is-settur li juru li eh, qegħdin nuru li l-Ewropa tista' u kapaċi tiffaċċja l-isfidi kbar li għandha qudiema. Grazzi ħafna l-aħħar kellimi għal dan id debattitu huwa ir-rapporter l-Onorevoli Marinesco. Grazzi ħafna, President. Eh, xaħat qal illi fil-fatt staqsa mistoqsija jekk l-investimenti li sar mill-Unjoni Ewropea se jkun ta' benefiċċju. Iva, jiena nemmen illi ħajġib benefiċċji neċessarji u jiena saqsajt l-istess mistoqsija matul il-negozjati jiena għet illi kienet ħasra illi nibnu xi ħaġa fl-ispazju jekk din m'għandix tkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini għalek jiena fir-rapport sħat fuq żewġ aspetti importanti ħafna l-ewwel l ta' tal-applikazzjonijiet blajnuna tal-Kommissjoni għanna aktar minn 100 miljon għall iżvilupp tal-applikazzjonijiet u tini aspett għandu xjaqsam ma l-informar li ċittadini u namluhom konxi tal-benefiċċji li qegħdin iseħħu permezz ta' Galileo. Xi ħadd staqsa dwar il-ħarsin tad-data il-Galileo il ħarsin tad data il galileo il data il galileo għandu fil-fat sinjal encrypted li jiproteġi d-data personali, komissarju għali li din huwa l-ewwel regolament li hija relatat mal-budget li qed kopri il-perjodu tal-2014-2020 eh, li dwaru ntlaħaq ftehim u dan huwa veru dan huwa dovut tal-kooperazzjoni mill-qrib mal-kollegi tiegħi ma' Shadow rapporters u dovut ukoll għall kooperazzjoni eċellenti mal-Kummissjoni u għalhekk kien ringrazzja l-Kummissjoni kollha għal dan ix-ringrazz insemmi wkoll il-Presidenza Irlandiża illi kellha rwol importanti ħafna biex tnaqqas fuq iż-żmien tan-negozjat nirringrazzja lil dawk kollha li parteċipaw fl abbozzata ta' dan ir-rapport u nixtieq nirringrazzja Anzi, nishtiq kull suċċess li l-Kummissarju tal-Jani biex e, kollu sinjal tajjeb minn hemm fuq fl-aħħar tas-sena u 14 mela jissa dibattitu fuq dan is-suġġett huwa malu l-votazzjoni sirada fin-nofsija. Naddu. Issa għal punt li jmiss tal-aġenda tagħna illi huwa ir-rapport tal-Sinjura Berex li huwa id-dokument bit-tarifa u lini għal prodotti ta' investiment. L-ewwel kelima hija l-Onorevoli Berex għal erba' minuti.